Grazzi ħafna, President. Anka l-President tal-Sottokomitat tal-Kompetita Fehdanikon, kien pjaċir naħdem ma' mardew kelli segwew id-dibattitu l-lum. ħadu messaċ qawwi il-nasab ħareġ minn kull mistoqsija l-lejla. Il-Parlament Ewropew huwa flaqwa pozizjoni sabiex jappoġġa kompetizzjoni ġusta għal infurzar imparzjali u li terregoli ta' kompetizzjoni. Imma anka bistampa ċara ħafna ta' kif il-politika ta' kompetizzjoni għandha tiffaċilita u tejn oqs Nirringrazzjakom għal paċenzja tagħkom għaliex fuq numru ta' kustjonijiet ma kontx kapaċi nkun konkreta bizzejiet, nistaqsik istaqsejtu, nittama li nistaw nerġaw lura għal dan u nittama illi uh, apprezzajtu l-fat il-kontet niprofa nurikom il-valuri l-prinċipi tijaj xinuma. U din tista' tkun il-bażi tal-kooperazzjoni matul il-ħames snin. Imma naħseb il-messaġġ il messagġ il messaġġ illi wieħed ħa huma l-possibiltajiet u l-wedżiet fil-kompetizzjoni fit-tisħiħ ta' tkabbir xogħol u iktar investiment. U naħseb ukoll illi eh, fimna illi kulħadd jirrealizzaw kemm l-ekonomija diġitali tfisser għal-ċittadini fil-ħajta kuljum u kemm huwa importanti illi jkun hemm kompetizzjoni ħilsa wkoll u ma jkunx hemm pożizzjonijiet dominanti għaliex dan ifisser ħafna għal konsumatur għal kompjuter ukoll għax eh, xej għandu eh, moħ independent minn tijaj jekk jaħdem. Fitħajja tijaj. Tallimt eh, ħafna abbrevjazzjonijiet u uh, dir kwistjonijiet tal-Dutch Sandwich Irish ta' bil-Irish mbagħad iltqajt ma' Window Mounting Decisions. Update nights min jaf x'inidi. U staqsejt x'inidi Xit tfisser x'prinċipju eh, hemm wara Window Mounting Decisions. Kienet kwestjoni fejn eh, minn eh, jibni il-twiqi eh, ehm, għamlu kartellu, għalhekk kienet deċiżjoni, deċiżjoni il-imponiet multi kbar fuq erba' kumpaniji u issa tinsab qudiem il-qorti. Sabiex ngħidilkom kemm tqalt fuq xorti wara din l-esperjenza. Imma Naħseb kem eh, tajb najdu kon kem kooperazzjoni stat kompromettenti fuq limiti ta' kompetizzjoni u limiti għal leġizlazzjoni u regolamentazzjoni u koll juri kem u jħat jista' jikseb jekk jaħdem flimkien fuq livell formali u informali, parlament u kommissjoni f'dan il-qasam. U kif għad diversi drabi, il-li namel dan. Jina bint zewċ minist, zewċ eh, assessin fil-Knisja Daniza u eh, waħda mill-virtuetit tagħhom kienet huma dejjem jilqgħu il-min eh, jiġi jżurhom. Minn flok qogħdu jgħidu kontra min ma jkunx ġi. U anke napprezza dawk li ġew illum. because I, I think it shows the dedication. Dan juri dedikazzjoni illi tassew eh, tazisti. U ah, ħaġa oħra nittama li mhux wis eh, eh, imtilef l-interpreti, nirringrazzja l-interpreti, nittama li fil fat għanzi perswaza li iċċaraw u għankafna mil-pozizjoni tijaj. So, honorable members, Chairman, Onorevoli membri, President, grazie tal pacenzia u grazie ħafna. Thank you to Margaret Vestager, thank you. Grazzi signora Vestager, grazzi al collega Colla. nalqu din il-laqa, nofsi oħra ikonna l-evaluazzjoni in kamera, grazzi il-laqja ġurnata.